Ultimo punto all'ordine. L-aħħar punt fuq l-agenda mistoqsija orali l-Kummissjoni fuq l-arċipelago ta' Svalbard u r-riżorsi tas-sajt tiegħu. Do la parola all'autore, l'onorevole Valesa, 5 minuti. L'onorevole Valenza, 5 minuti. Grazzi, President Jiddispjaċini li l-Komissarju Damanaki mhux qiegħda hawnhekk magħna, imma fisem il-Kumitat tas-sajt u fismi b'mod personali nirringrazzja l-impoġġu ta' punt fuq l-aġenda fuq il-riżorsi tas-sajt fl-arċipelagu ta' Svalbard. Il-mistoqsija tiegħi titratta il- problema perikoluża tal-Red Fitchel Halibut u l-kwotas tagħhom ir-Russja u pajjiżi oħrajn ukoll. Svalbard spiċċatat in-Norveġa fil-snin 20 sabiex ikun hemm reġim legali serju għal-reġun inkluża prinċipju ta' non-diskriminazzjoni tajjeb li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fir-riżorsi ta' sajtu dan l-arċipelagu. Fl-1977 in-Norveġja blot unilaterali dikjarat is-sajt fuq il-bard bħala zona mħarsa u tajt illi dispożizzjoni ta' non-diskriminazzjoni tal tratat Pittsburgh ma japplikawx din iż-żona. Fl-2010 Norveġġja u r-Russja firmaw f'Mominsk trattat ta' diskriminazzjoni marittima dwar il-Bahar Baritz u uħut mill-ilmijiet Sparparts SPZ issa huma fil-vant tal-linja ta' determinazzjoni. U li għanna komitat ta' kooperazzjoni bejn Norveġa u Russja illi kopraw fil riżorsi ta' sajt fi zona u dan wassal għall appropriazzjoni ta' opportunitajiet ta' sajt għad detriment ta' l-istati membri. Huwa importanti li l-Kommissjoni tieħu passi fuq in-Norveġġja għaliex f'nuqqas ta' azzjoni mill-Unjoni Ewropea, n-Norveġġja se jkollha sorbi problemi kollha tagħha. Kif tħossi? Għandi issa numru ta' mistoqsijiet fil-Kummissjoni, l-ewwel nett. Il-Kummissjoni temmen il-Istati membri illi huma parti mill-Trattat Spitsbergen ta' 22 gawdu mill-istess opportunitajiet ta' sajt fi Svalbard u fi zona mħarsa ta' Svalbard. Itin mistoqsija. X'inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq l-status legali tas sezzjoni ta' Svalbard u l-zona mħarsa illi tinsab fil-vant tal-linja Minsk u li ma sezzjoni hija mit isa bħala il-mit internazzjonali li l miż-żona russa. Din hija parti miż-żona ekonomika esklusiva russa. Tiret mistoqsija, jekk sajjida tal-Unjoni tilfu id-dritti tagħhom illi jistadu fi Svalbard, fil vant tal-linja Born il-Kommissjoni se titlob kompens? Ir-raba mistoqsija. X'inhi pożizzjoni tal-Kommissjoni brabda mal-legalità ta' trasferiment minn Norveġja lejn ir-Russja ta' responsabiltajiet għal partijiet mill mill-zona esklusiva norveġiża u l kommissjoni għandha l-intenzjoni tipparteċipa fil-2014 tal-Komitat li għamma minn Norveġa u Russja biex impattu għal miza tal kotas tal halibut ta' Greenland u il-Redfish. Grazzi. Grazie, la parola al commissario Potocnik. Commissario Kajbuk. Thank you, Madam President. Grazie, signora President. Onorevoli membri, tal-Parlament. Xtaqt eh, nirrispondi fisem il-kollega Damanaki il ma setax tattendillum. Leonet, grazzi li surva wensa għal tal ġibet l-attenzjoni għal dawn il-mistoqsitek importanti. Dan il-kwistjoni hija sensittiva ħafna titratta aspetti delikati ta' liġi internazzjonali u ktar minn hekk iħall impatt fuq relazzjoni tagħna man Norveġja. Il-istorikament kien l-iktar partner importanti tagħna fil-sajt u anka kwistjonijiet marittimi bħal dak taż-żona Artika pereżempju. Kienet pożizzjoni konsistenti tal-Unjoni Ewropea illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha il-huma parti mit-trattat ta' Pariġi 2029 tal-Spitbergen jitgawdu minn l-istess aċċess pal partit l-oħra fit-trattat. Fuq is-sajt u miżuri ta' ġestjoni l-Unjoni Ewropea taċċetta regolamenti ta' sajt proposti minn Norveġġja skont l-ilmijiet madwar Svalbard kienu kondizjonali skont ir-regolamenti li jiġu applikati b'mod mhux diskriminatorju skont pariri xjentifiċi u li għandhom ġirrispettat mill-partit eh, konċernat kollha. Fuq it-tieni tielet raba mistoqsijiet mill-onorveli membru tal-Parlament Ewropew m'hemmx pożizzjoni stabilita tal-Unjoni Ewropea fuq dawn mistoqsijiet. L-implikazzjonijiet tal-linja Murmansk għal sajt fil-mijiet in kwistjoni għadhom qed jiġu konsidrati f'dipartimenti differenti tal-Kommissjoni. Finalment, il-Kommissjoni mhix konxja ta' proċeduri fejn il-Federazzjoni Russa Norveġiżi u Komitat konġunt u kif jaħdem il-Komitat konġunt, il-Kommissjoni konġunt huwa fejn bilaterali u ma jikklassifikax bħala xi arranġament ta' ġestjoni reġjonali. Il-Kommissjoni m'għandix intenzjoni tipparteċipa f'dawn il-laqgħat, il-Kommissjoni mhijiex konxja ta' xi appropriazzjoni fuq kota star ħalibut ta' Greenland u Redfish fi żona u għal stand fuq dil kwistjoni m'għandniex pożizzjoni. Grazie, ora gli oratori a nome dei gruppi. Grazie. Nadu l-kelima fissam il-gruppi l-ewwel nibdew bil-PPS, Sinjura Fraga Steves. Xtaqt nirgrazzja l-Sur Vawenza għal l-inizjattiva tiegħu sabiex s-sajf diż ma jiġux minn sija. Din hija ħaġa li l-attawa l-wisq u għadha għadu mhux ċar se jkun ir-riżultat aħari. Nitlob il-Kommissjoni sabiex jgħidulna jekk il-ftehimiet reċenti ma' Norveġa inkludew min minnaħat tal-Kommissjoni minnaħa Ewropea il nitlob xi tip ta' negozjati dwar eh, il-bit sekundarju ta' Halibut fi Svalbard u l-effett fuq il-kwota tal merlots Dan eh, billi l-Unjoni Ewropea ċedi drittijiet oħrajn din il kwistjoni ċentrali għaliex għalkemm dan it-titjib u għawtli se nispiċċaw niperikulaw drittijiet oħra li jkunu importanti għal flotot oħrajn Diversi stati membri li huma affettwati kif ukoll il-Kommissjoni jemnu li l-interpretazzjoni tal-Trattat ta' Pariġi u l-konsegwenzi ta' zoni zona mħarsa ta' sajt imorru kontra l-Liġi Internazzjonali l-Liġi tal-Bahar ma nafx il-negozjati ta' il-negozjati ta' kwota su Svalbard minn fejġewn eżattament. Kem eh, fejġ biesib kom taslu. l komissjoni diskutiet ma sati membri u għanda negozjat, għanda mandat għal dan negozjati. L-intransigenza ta' Norveġa jabbażata fuq il-fat li l komissjoni mhix firmatarja ta' Trattat ta' Pariġi u titratta bisma l-Istati membri eh, illi iffirmaw fil-waqt il komissjoni ma tistax anzi, il-Kommissjoni tara f'temijiet bilaterali l-prolaxxa tal-kompetenza tagħha. Nixtieq Kommissjoni taġġorna taġġornana fuq dak li ġara f'temijiet bilaterali riċenti ma' Norveġġja. Sabiex neċaraw is-sitwazzjoni kol. Grazzi. L-Onorevoli Gallagher. Grazie President. Xtaqt ringrazzja lill kollegi tal-qajmu dil-kwistjoni. Il-Norveġa ta' ta' poċ fil-proċess li nkunu osservaturi fil-Konsil tal-Artiku, kooperazzjoni xjentifika impressjonanti, brabta ma' zona Svalbard, partikolarment fil-qasam ta' riċerka fuq tibdil fil-klima u l-ambjent illi kell possibilità nara bajnija meta zort iż-żona f'Ġunju. Hemm ukoll possibilta li eh, nistudjaw l ipra li għamil ir-riżorsi aktar aċċessibbli din iż-żona. Id-drittijiet għas-sajt fiż-żona hija importanti u importanti wkoll niċċaraw s-istituzzjoni legali. Uh, L-għana ħari ovvjament huwa trattament non diskriminatorju ta' Stati Membri tal Ewropea fl-arċipelgu ta' Svalbard. Wasal iż-żmien li niddiskutu dil-kwistjoni il-Gvern Norveġiż immexxi mill-Prim Ministru Solberg għandu impen illi jikopera mana u indika illi għandu l-intenzjoni li jisaxħax ir-rabtiet il-eżistu mal-Unjoni Ewropea. Il-Norveġa u l-Unjoni Ewropea ġa jkoperaw b'suċċess fil-ġestjoni konġunta ta' stoks taħut fl-tramontana tal-Atlantiku. Għal boħra, grazzi l-kollega Vawenza tal-li tana dell-opportunità li n-diskutu tal-punt u grazzi l-komissarju kol tal-li risponda fissem il-komissarju Damanaki. Grazie per il gruppo verde, onorevole Lovin. Onorevole Lovin al gruppo tal hodor Thank you, Madam President. Grazie, President, Komissarju, kollegi. Settembru 2012, il-Bahar, il-Silċa Bahar Artiku, u laħaq l-iktar livelli baxxi u kien nofs id-daqs tal-medja mill-1980 sal-2010. Il-Lights Covers huma il-Lights Covers jgħattu ħafna mill-libra madwar Svalbard, imma sal-fret bidlu. Jekk iż-sit sit elettroniku tara kif is silġa idob u mibħra li qed jinfetħu għat trasportaw l oil, ta' gass u anka sajt. Dan ovvjament jiġbet interess kbir minn oħrajn meta tiqis interpretazzjonijiet varji ta' trattat ta' Svalbard tal-1920. Jiena mhix sorpriża l-inizjattiva ta' ħud kollegi li konna dibattit hawnhekk fil-Parlament Ewropew illum. Qed ħassib tiegħi mhux l-interess ta' pajjiżi li jistadu ma natura l-ambjent fuq li bħra taħt l-ice cap ma kienu sarċessibli għal 800.000 sena u ovvjament rridu nerfaw responsabilta qabel ikun tard wi sebxin ħarsu dawn is-sistemi l-ekosistemi tan sensittivi. Norveġja għandha kif eh, inu ħafna l każ fil-qasam rwol importanti laqa fi Greenland bej il-ħames eh, pajjiżi tal-Artiku f'din il-laqa Kanada, Danimarka u l-Istati Uniti qed jippruvaw jikkonvinċu r-Russja u l-Norveġja sabiex jistabilixxu moratorium fuq is-sajt fiż-żona xi ħaġa li l norveġja ma jinteressajiex jiena sorpriża ħafna b'dan nirrispetta ħafna l-politika ta' sajt ta' Norveġja u Norveġja huwa pajjiż ġar ta' pajjiżi l-Iżvezja Jekk però mm, in-Norveġġja terfa responsabilità sabiex tħares iż-żona fi Svalbard u li neħduhom bis-serjetà pal ambjentalisti u l-Unjoni Ewropea, nissuġġerixxi li Norveġġja tkun fuq in-naħa ta' demokrazija fl-artiklu li jridu moratorium fuq sajt fuq eh, libra l-aktar fondi u ma mm, komplux jagħmlu din l-alleanza ma' Russja, grazzi. Grazie. Grazie. L'onorevole Patrao. Signora President, Commissario, il-pozizjoni legali u l-access risorse risorsi ta' sajt uh, madwar l-arċipelagu uh, li Norveġja uh, unilateralment iddikjaratu zona mħarsa ta' sajt huma wkoll uh, inklużi fil-ftehim tal-Bahar Berens mar Russja hija kwistjoni komplikata għall-aħħar u titlob għal ħafna disciplina minn naħa tal-Kummissjoni biex tħares l-interessi tal-flotta tal-Istati membri li operaw fir-reġjun għal darboħra drittijiet tas-sajt, stokkijiet u kwoti tas-sajt li huma riżorsi komuni qed taw fl-interessi ta' pajjiżi terzi kontra l-interessi ta' sajjeda tal-Unjoni. Dana mhux l-ewwel darba li qed jiġri qed jerġa' jiġri. Pajjiżi terzi jieħdu miżuri illi jagħmlu ħsara l-kwoti multilaterali anke dawk tal-Unjoni Ewropea u din hija teddida kbira għal bilanċ tar-riżorsi għas sostenibilità u l-kompetittività tal-industrija tas-sajt fl-Unjoni Ewropea. Joħloq distorzjonijiet tal-kummerċ minħabba kompetizzjoni żlejali bejn l-operaturi minħabba l-komplessità u s-serjetà u gravità ta' din is-sitwazzjoni li tħasseb bosta stati membri, il-Kummissjoni trid tieħu azzjoni u tieħu miżuri effettivi proporzjonali biex issolvi l-problema. Il-Kummissjoni ma jistax ikollha standards dopp doppji huwa protezzjonista eh, u entuzjasta ħafna internament u laxka ħafna u permissiva barra mill-Unjoni. Il-Kummissjoni trid tkun konsistenti mal-imġiba tagħha internament trid tieħu passi immedjati u adekwati biex tħares aċċess ġus għal s sostenibilità tas-sajt biex tagħmel dan l ewel dan huwa l-ewwel pass biex issolvi il-problema. L-Kummissjoni trid tieħu sem fil-laqali miss konġunta bejn il-Norveġa u russja u trid tisħaq fuq in-negozjati u tiddefendi id-drittijiet tal-Unjoni b'intransiġenza u dejjem fl-interess tal-flotta Ewropea tas-sajt kollha kemmi. Grazzi ħafna ma' uħat illi jishti jitkellem taħt il-kaċ tijaj u s-sena ġenat il-mikrofonu l komissarju Potoċnik. Grazzi. Onorevoli membri tal-Parlament, jena nista biss intenni illi aħna nafu bil-trattat Murmansk li għamlet ir-Russja fl-2010 u illi ħolqot dan id-diskwit bejn dawn iż-żewġ stati dwar id-delimitazzjoni ta' żoni marittimi fil-Baħar Berens. Dan huwa taġit għal politika fl-iktar reġuni sensittivi tal-artiku il-Kummissjoni palissa edha tara jekk din il-linja ta' delimitazzjoni għandix jeffett negattiv fuq il-bastimenti il tas sajt tal-Unjoni li jistadu f'dan ir-reġjun u jekk ux kontestabli taħt il-liġi applikabli internazzjonali u il-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda fuq il-liġi tal-bahar nirrepeti illi fuq il-kwoti aħna ma nafux illi għet eh, eh, jihdum mill-kwoti tagħna tal-ħalibet tal-Greenland u il-Redfish u fuq il-ħafna mistoqsijiet illi għamlet il-Sinjura Fraga Esteres, jiena nista' ngħidlek illi dawn huma mistoqsijiet id-detaljati ħafna illi jiena bħalissa ma nistax inwieġbek fuqhom, imma jiena ngħaddihom l kollega tiegħi u niżgura illi dawn il-mistoqsijiet dettaljati li għamilt eh, jitwieġbu. Fl-aħħar net l-attenzjoni tagħkom. għall-istqarrija illi għamel il-kollega ta'kom anzi illi eh, mill-grupp tal-ħodor. Naħseb illi il-sostenibilità tal-artiku huwa hija kwestjoni importanti ħafna u m'għandniex nissottovalutawha mill-perspettivi kollha mill-bidla tal-klima, eċċetera. Jiena żort Uh, din iż-żona ftit snin ilu aħna eh, kont, kont kummissarju ta' portafoll portafol differenti dak iż-żmien. Hemmhekk hemm ħafna xjenzati li qed jikkoperaw ma' xulxin żona ta' ġmien naturali eh, li m'hux bħalu hemm bżonn li din iż-żona titħares. Grazie Kommissarju. Grazie ħafna Sur Kommissarju mela din id-diskussjoni hija malu għassa Is-seduta li miss sir għada il-ħamis 27 ta' frar tal-2014 8 sal-satej l-agenda tinsab fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta s